tal-Parlament anke fin-negozjati. Qabel ma ngħaddu l-votazzjoni fuq ir-rapport Ferreira, nappella biex il-Ministru fisem il-Kunsill jitkellem. Grazzi ħafna, President. Fir-rigward il-qafas ta' dak li ġi maqbul mal-Parlament Ewropew, nixtieq nagħmel din l-istqarrija fisem il-Kunsill. Ir-ratifika tal-ftehim intergovernattiv nista' nikkonferma fisem il-Kunsill li l-firmatari għal dan l-IGA fuq trasferiment u l-mutwalizzazzjoni tal-kontributi għall-SRF fil-Fond Uniku ta' Riżoluzzjoni lesti jiddikjaraw l ser jesħu biex jitemmu l-proċess ta' ratifika skont il-rekwiziti legali nazzjonali rispettivi fil-ħin dovut biex bekk jippermetti li l-SRM il-mekanizmu uniku ta' Rizoluzzjoni jidħol fis-seħ sal-ewwel ta' jannar 2016. Grazzi, Signori. Grazzi ħafna. Sur Venezielos, il-Kummissarju Barnier, jekk jogħġbok. President, grazzi tal-li permettejt li nitkellem għal ftit sekondi jienu koll nixtieq nissieħeb mal-klim ta' ħajr li inti indirizzajt il numru ta' membri ta' dan il-parlament. Ħdimtu qatih fuq dan it-test bazat fuq ir-rapport ta' Sinjura Ferreira u Shadows ovvjament. dal-ħodu jiena kelli rendi kont tal-41 test fuq ir-regolamenti fuq trasparenza u responsabilità u flimkien mal-Parlament Ewropew aħna fassanna dawn ir-rapporti u dawn it-testi u implementajnijom grazzi għax xogħol ta' numru ta' presidenzi inkluż il-presidenza Griega. L-Unjoni Bankarja hija l-ġabla tax-xewka tax xogħol tagħna x'ilkoll nifmu li stabilta' jew nuqqas ta' stabilta' taż-żona euro hija marbuta ma' l-istabilità jew nuqqas ta' stabilta tas-suq uniku kollu u l-korresponsabli ta' dan. Allura mill-ġdid permettu li nitkellem dwar l-etika u l-morali. F'epoka fej kważi ebo dawn, naħseb li rridu niżguraw il-settur finanzjarju jkun hemm biex jaqdi l-ekonomija reali iktar milli jaqdi l-interessi personali tagħhom bħalma rajna b'dawn l-aħħar 30 sena. Wisq sfortunatament. Dan ix-xogħol kien possibbli grazzi għalikom il-koll. Semmejt 41 test u l-gruppi kollha f'dan il-Parlament Ewropew kollha ħadu sem permezz ta' rapporteri u shadow rapporter f'dan il-proġett ta' regolament u supervizjoni biex bekk iċ-ċittadini tagħna jkunu jistgħu jafdaw l-istituzzjonijiet Ewropej. Dan prekondizzjoni għal tkabbir, impigi u l-kompetittività. Ġifieri nirringrazzjakom jien ukoll. Frau Jolie, Sie hatten sich zu Signora Jolie, tixtieq titkellem? Tajja bwisa. Fimtek. Punt iċċarat, issa ngħaddu minnu fih għal votazzjoni fuq it-test. emenda numru 2 l-ewwel. Favur, kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Il-proposta kif emendata ta' Kommissjoni favur, kontra, astenzjonijiet adottata. Issa naddu għal rezoluzzjoni leġislattiva votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni mal-waf. favur, 13 astjenu u 88 kontra. Għalek, għaddit, nifirħu l-Sinjura Ferreira, proset. Bene kollegi, proseguiamo le... Tajjeb kollegi, nkomplu bil-votazzjonijiet. Sur Silvestris jitkellem, jek joġbok. Le? Tajjeb wis, nistaw nkomplu. Nadu rapport Weidenholzer, votazzjoni unika, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Rapport Vortman Kohl. Votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Rapport Correa de Campos. Votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Rapport Speroni. Votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Taddi. Rapport Nitras. Votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Rapport Andres. Barrea. Votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Rapport Gallo. Minu huwa favur? Kontra? Astenzjonijiet? Taddi. Rapport Darden. Votazzjoni nominali miftuħa.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 Rapport Simon il-pozizjoni tal-Konsil approvata. Rapport fidanza, blok wieħed favur kontra astensjonijiet għaddit. Proposta tal-Kummissjoni favur kontra astensjonijiet taddi, riżoluzzjoni leġislattiva, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Rapport Leichtfried. Blok numru 1, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddow. Emenda 21, favur, kontra, astenzjonijiet, taddi. Emenda 23, favur, kontra, astenzjonijiet, taddi. 22 de, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluħa. taddi. 72 taqa, 70. Favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Verifika għal l-emenda 70. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Approvato. Taddi. 10 de, minu favur, kontra, astenzjonijiet, Taddi. 71 taqa proposta tal-Kommissjoni favur kontra astensjonijiet għaddit riżoluzzjoni leġislattiva votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Taddi. Rapport Hockmark. Blok numru 1 favur kontra astenzjonijiet taddi. Blok numru 2. Taqa, jaqa, proposta tal-Kommissjoni favur kontra astenzjonijiet. Taddi rizoluzzjoni leġislattiva votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. Jaddi. Rapport Gigold. Emenda numru 4. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Taddi. Proposta tal-Kommissjoni favur kontra stenzjonijiet taddi, rizoluzzjoni leġislattiva, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluħa. Għadda. Rapport Klute. Emenda seba' favur kontra astenzjonijiet taddi. Proposta tal-Kommissjoni favur kontra astensjonijiet taddi, Rizoluzzjoni leġislattiva, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Taddi. Il-Kummissjoni tixtieq titkellem? Kummissarju, jekk Thank you, Madam President. Grazie, Signora President, membri onorevoli. Fuq rapport Klute, fuq il-kontijiet tal-pagamenti, l-istqarrija tal kummissjoni ser tiġi mibawta l-servizzi tal-Parlament bil-miktub u memuża mal-minuti ta' din is-seduta plenarja għal konsiderazzjoni tagħkom. te tippermetti li President nixtieq nuża din l-okkażjoni biex niġbdilkom l-attenzjoni għal fatt illi bosta dikjarazzjonijiet fisem il-Kummissjoni Ewropea diġa saru fir-rigward il-ftejm li ntlaħaq bejn il-kolleġislaturi fuq il-dokumenti leġislattivi segwenti. Il-rapport Baldassarre fuq divulgazzjoni fuq l-informazzjoni ta' diversità u mhux finanzjarja minn ċertu kumpaniji kbar u gruppi. Il-rapport Verber fuq il-swiq fuq il-servizzi finanzjari. Il-rapport Rike fuq il-tamir marittimu u r-rapport Rojtova fuq il-tamir tal-pressa, tal-kejl tal-pressa. Grazie tal-attenzjoni. Grazie. Il-rapport Beres. Blok numru 1. Emenda erba' minn huwa favur kontra astensjonijiet taddi. Proposta tal-Kummissjoni favur kontra astensjonijiet taddi. Riżoluzzjoni legislativa, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluħa. Taddi. Rapport fajn. Risoluzzjoni leġislattiva, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Rapport de Baker. Blok numru 1, emenda 16, favur kontra astensjonijiet taddi. Blok numru 2, taqa. Proposta tal-Komissjoni, favur kontra astensjonijiet taddi. Risoluzzjoni leġislattiva, votazzjoni nominali Miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Taddi. Rapport Herzog. Blok numru 1, favur, kontra, astenzjonijiet, taddi. Blok numru 2, jaqa, proposta tal-Kommissjoni, favur, kontra, astenzjonijiet, taddi. Rizoluzzjoni leġislattiva, votazzjoni nominali, miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Rapport Vortman Kohl. Blok numru 1, favur, kontra, stenzjonijiet, taddi. Blok numru 2, jaqa. Proposta tal kommissjoni favur, kontra, astensjonijiet taddi. Rizoluzzjoni leġislattiva, votazzjoni nominali, miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Rapport Errens Garcia. Blok numru 1, favur, kontra, stenzjonijiet, taddi. Blok numru 2, taqa, proposta tal-Komissjoni, favur, kontra, stenzjonijiet, taddi. Risoluzzjoni legislativa, votazzjoni nominali, miftuħa. Votazzjoni maluħa. Taddi. Rapport Turmes. Blok numru 1, favur, kontra, stenzjonijiet, taddi. Proposta tal komissjoni favur, kontra, stenzjonijiet, taddi. Rizoluzzjoni leġislattiva, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Rapport Ransdorf. Blok numru 1, favur, kontra, astenzjonijiet taddi. Proposta tal-Kommissjoni, favur, kontra, astensjonijiet, taddi. Rizoluzzjoni leġislattiva, votazzjoni nominali, miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Rapport Savela. Blok numru 1. Favur kontra stenzjonijiet. Għadda. Proposta tal-Kommissjoni favur kontra stenzjonijiet. Għaddit. Rizoluzzjoni legislativa, votazzjoni nominali miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddit. Rapport Ford, blok numru 1, favur kontra stenzjonijiet għaddit. Proposta tal-Kommissjoni, favur kontra estensjonijiet għaddit. Rizoluzzjoni leġislattiva, votazzjoni nominali, miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Rapport Baldassarre. Blok numru 1, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Proposta tal-Kommissjoni, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Rizoluzzjoni legislativa, votazzjoni nominali, miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Rapport Baldassarre minn ġdid. Blok numru 1. Favur. Kontra. stenzjoniet, Għaddit. Blok proposta tal-Kommissjoni. Favur. Kontra. stenzjoniet, Għaddit. Risoluzzjoni legislativa, Votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Approvato. Addit. Jakolino Emenda wieħed minnu favur, minnu kontra astensjonijiet tgħaddi. L-ewwel parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. U taqa is-sitta. Emenda t-nejn votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. Issa, emenda wieħed minnu favur kontra astensjonijiet taddi, tlieta favur kontra astensjonijiet ma taddix. Kontroll atleta. tlieta Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma taddix. Wieħed minnu favur, minnu kontra, astensjonijiet. Irridu nagħmlu kontroll. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. L-ewwel parti issa ta' premessa 23 favur kontra stensjonijiet taddi, emenda 4 taqa, issa il-5 favur kontra stensjonijiet ma taddix. Proposta tal-Kummissjoni, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Rizoluzzjoni leġislattiva, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa u maluqa. Taddi. Issa, rapport LR. L-ewwel blok favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 66. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Maluqa. ma taddix. 66 favur kontra astensjonijiet taddi 68 għal votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Maluqa? Ma taddix. Propost tal-Kommissjoni, favur kontra astensjonijiet taddi, rizoluzzjoni leġislattiva, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa u votazzjoni maluqa. Taddi. Rapport Van Nistelrooy, l-ewwel blok. Signori, Permezz ta' dan il-blok blok qegħdin nitkellmu dwar l-akbar investimenti fir-riċerka u l-innovazzjoni fil ġejjeni insomma tal industrija Ewropea aktar minn 23 biljun euro. Jena nixtieq nirringrazzja lill kollegi li għal tliet snin sħaħ fil-qasam ta' Horizon 2020 kollaboraw magħna. Ma' speċjal nixtieq nirringrazzja lil Teresa Mardurell, ko-rapporter. U nixtieq nirringrazzja wkoll il-Grazzja Carvalho li mhux qed toħroġ għall-elezzjoni li jmiss, hija wkoll ħadmet fuq dan ix-xogħol u rebħet l-istima tagħna, grazzi. Grazzi l-ewwel blok favur kontra stensjonijiet tgħaddi. Emenda 82 votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. ma taddix. 83 votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. Proposta tal-Kommissjoni favur kontra stensjonijiet taddi, rezoluzzjoni leġislattiva, votazzjoni nominali miftuħa maluqa. taddi. Rapport Thomson, l-ewwel blok, favur kontra stenzjonijiet tgħaddi. proposta tal kummissjoni favur kontra stenzjonijiet tgħaddi. riżoluzzjoni leġislattiva, votazzjoni nominali miftuħa u maluqa. Tgħaddi. Rapport Riera, l-ewwel blok, favur kontra astenzjonijiet tgħaddi il-59 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, maluqa. Ma taddix. 60 votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Ma taddix. 61 votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. 58 favur, kontra, astensjonijiet, taddi. 62 votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. 58 favur kontra astensjonijiet tgħaddi. 63 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa u votazzjoni magħluqa. Ma taddix. 64 votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Ma taddix. 65. Votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma taddix. 66. Votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma taddix. 67. Votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa u votazzjoni magħluqa. Ma taddix. 58 minnu favur, minnu kontra, astenzjonijiet taddi 68 votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. ma taddix 69 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ma taddix. Proposta tal-Kommissjoni favur kontra stensjonijiet tgħaddi riżoluzzjoni leġislattiva votazzjoni nominali miftuħa u votazzjoni magħluqa. Tgħaddi. Issa, rapport Rubik. L-ewwel blokk favur kontra astensjonijiet eh, tgħaddi. Proposta tal-Kummissjoni favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Riżoluzzjoni leġislattiva, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa u votazzjoni magħluqa. Tgħaddi. Rapport Pajanotov. L-ewwel blok favur kontra astenzjonijiet tgħaddi proposta tal-Kummissjoni favur kontra astenzjonijiet tgħaddi riżoluzzjoni leġislattiva votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Taddi, rapport Gualtieri. Emenda tlieta. L-ewwel minu favur kontra astensjonijiet ma taddix namlu verifika. Votazzjoni miftuħa. U votazzjoni maluqa. Ma taddix. Emenda ħamsa, minu favur, minu kontra, stenzjonijiet, ma taddix. Sitta favur kontra stenzjonijiet ma taddix. Seba favur kontra stenzjonijiet ma taddix. Tminja votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. ma taddix. Emenda tnejn. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Ma taddix. Erba, favur kontra astensjonijiet ma taddix. Dissa, votazzjoni nominali. Il-vot miftuħ. Maluq. tgħaddi. Emenda 10, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Tgħaddi. Premessa 22 hemm emenda bil-fom tal-Onorevoli Gualtieri. Jekk jogħġbok Onorevoli. Iva, din l-emenda, emenda teknika, nixtieq inċaqlaqa biex tiżdid ma' paragrafu 22 ikun hemm which are eligible for registration and expected to register. Ġifieri kjarifika lingwistika b'mod li dan il-paragrafu jkun konformi mal-paragrafi l-oħrajn, grazzi. Jekk m'hemmx min jopponi, nistgħu nivvotaw favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Emenda Wieħed votazzjoni nominali miftuħa, votazzjoni magħluqa. Taddi. Issa deċiżjoni votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Taddi. Rapport Eri. Emenda wieħed, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. Modifika numru 4, favur kontra stensjonijiet, taddi. Rizoluzzjoni, votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Taddi. Rapport Dejan u Kalfin, emenda numru 1, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Ma taddix. It-tnejn, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Maluqa. ma taddix. Votazzjoni nominali fuq paragrafu 2. Votazzjoni miftuħa u maluqa. Taddi. Ir-rabba paragrafu, it-test oriġinali, l-ewwel parti votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa maluqa. Taddi it-tieni parti minnu favur minnu kontra ta' tgħaddi. Paragrafu 12, test oriġinali, l-ewwel parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, magħluqa. Taddi. It-tieni parti minnu favur minnu kontra astensjonijiet tgħaddi. Premessa 16, l-ewwel parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, magħluqa. taddi, it-tieni parti minnu favur minnu kontra astensjonijiet taddi, telet parti favur kontra astensjonijiet taddi. Il-test oriġinali ta' premessa 22 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa malwa. Taddi, paragrafu 22, test oriġinali, l-ewwel parti vot nominali. Vot malu, taddi. It-tieni parti favur kontra astensjonijiet taddi. Premessa 25 test oriġinali, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Taddi premessa 32 test oriġinali, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, Taddi il-35 test oriġinali votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Tgħaddi. Premessa D, test oriġinali, votazzjoni nominali miftuħa u magħluqa. Approvat il-rizoluzzjoni issa votazzjoni nominali Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Taddi. Proset ħafna l-rapporters kollha.